nistgħu naħdmu id fit u nimxu l qoddim qed ninkludi l-Kummissjoni dan huwa pajjiż li tant huwa qrib tagħna fl-Ewropa u nittama li nkunu nistgħu naħdmu flimkien magħhom b'ċertu solidarjetà. Grazzi, Sinjora Harms. Il-kellim li mes fisem li CR l-Onorevoli Koval. Minuta u nofs. Grazzi tassew, President.